opinjoni fuq il-Fond tal-Unjoni Ewropea l-Investiment Strateġiku u sanati il-kelma l-Sinjura Kalnina Lukesh kifa għal fisem il konsil Nadilek il-kelma. Si, Madam President. Sinjura President, onorevoli membri, grazzi tal-li eh, Stedintu il-Konsil biex jipparteċipa f'dan il-dibattitu tant importanti fuq il-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku. Din hija priorità għal tliet istituzzjonijiet u per se punta tluq tajjeb ħafna għal diskussjonijiet ulterjuri fil-futur. Jina grata għal din l-opportunità li naqsam ma'kom il-perspettivi tiegħi l-veduti tiegħi fuq din il-kwistjoni il-Parlament Ewropew en biex dan il-suġġett tal-investiment tkun priorità u jiena kuntenta ħafna l-qed hawnhekk u dimkom waqt li nibdew naħdmu fuq l-ewwel affarijiet li nistgħu nagħtu bħala riżultat dak li huwa pjantat investiment. Dan il-pjan strateġiku huwa priorità għal presidenza tal-Latvja u għal-Konsill huwa essenzjali li nsaħħu it-kabir ekonomiku u naqsu il-qat fl-Unjoni Ewropea. Dan il-pakket ta' investiment u għandu huwa msejjes fuq żewġ għaniet u huwa importanti illi l-kolleġislaturi jaħdmu mill-qrib ma' xurxin u jaħdmu kemm jista' jkun b'ċerta għaġla. Naħseb tkun ħaġa utli nfakkar li l-President Juncker u l-Kunsill Ewropew fissaw skadenza ambizzuża u aħna nabdaw fuq il-appoġġ tal-Parlament biex nilħuq dawlanijiet tagħna. Il-sitwazzjoni ta' investiment attwali titlob azzjoni maġla u determinata li naraw l-ewwel proġetti fis-seħħ diġà minn din is-sena. Il-Kunsill diġà beda jeżamina il-proposti f'gruppi ta' ħidma ad hoc u dawn il-laqat qed ikunu ta' sikwiet Diġa kien hemm żewġ laqat il-ġimgħa li għaddiet u hemm laqa prevista għal għada. tagħna huwa approċċ ġenerali sa Marzu biex nipermettu biżejjed żmien biex naqblu mal-Parlament qabel skadenza tas-sajf. Il-Konsil ta' l-Ecofin e, se jmonitora il-progress permezza din il-proposta li se tkun priorità tal-aġenda tagħna. Fil-fatt, l-ewwel skambju intensiv ta' veduti fuq rivell ministerjali eh, seħħ il-bieraħ. Jiena fiduċuża il l-Parlament jixtieq juri l-istess ambizzjoni tagħna u jiena nistenna bil-ħerqa kollaborazzjoni kostruttiva. Ek nkunu nistaw nuru qed aħna impenjati u kemm nistaw nixpanaw ir rekupru tal-Ewropa. Onorevoli membri, waħda mal affarijiet iktar aħna wara kollox nafu kemm dan il-fond huwa importanti, imma huwa parti biss parti waħda biss tal-pjan tal-investimenti ġifri dik tal-likwidità biex nimmobilizzaw il-finanzjament tal-investiment. It-tieni pilastru tal-pjan tal-Kummissjoni ġifri il-Project Pipeline kif ukoll it-twaqif tal-European Advisory Hub ukoll jagħmlu parti tal-proposta leġislattiva attwali. Billi najnu nidentifikaw proġetti strutturati fattibli inkunu nistgħu niskuraw li s-settur privati jipparteċipa u il-flus jaslu għall-ekonomija reali. Wale kanna għandna bżonn nagħtu attenzjoni dovuta lil dawn il-miżuri illi jakkompanjaw it-twaqif tal-fond għax huma se jkunu jistgħu jiddeterminaw is-suċċess ta' dawn il-proġetti strateġiċi fl-Ewropa. Imma forsi huwa t-tielet pilastru li ntejbu l-ambjent tal-investiment illi awtomatikament se jkun l-iktar pilastru importanti għall-investiment. Din hija kwistjoni usa li hemm bżonn fuq livelli differenti. Mill-perspettiva Ewropea għandna bżonn eh, nifanilizzaw is-suq waħdini, imma hemm diġà bosta miżuri li ġew eh, annunċati mill-Kummissjoni pereżempju taħt il-kappa tal-Capital Market Union. Il-Kunsill lest biex jaħdem mal-Parlament u mal-Kummissjoni fuq kull inizjattiva li kollha bħala għan li tejbu s-suq intern u intejbu l-kompetitività tal-Unjoni Ewropea. fl istess waqt, hemm bżonn ta' azzjoni fuq livell nazzjonali biex inneliminaw kull xkiela l-investiment u eh, noħorġu bil-investiment ta' kapital l-Unjoni Ewropea għalhekk aħna nisnaw bil-ħerqa proposta tal-Kummissjoni kif ukoll inizjattivi tagħha f'dawn l-oqsma. Il-pjan ta' investiment huwa f'konformità sħiħa mal-prioritajiet tal-Presidenza Latvjana fil-qasam ta' politika ekonomika u kompetitività. Kif tafu, il-pjan u mhux hemm biex jisolvi kull problema tal-żona Euro jew fl unjoni Ewropea minn um, xoks makroekonomiċi għal deflazzjoni għas sigurtà enerġetika problemi ta' dejn tal-awtoritajiet lokali imma huwa pass fid-direzzjoni it-tajba u l-iktar ħaġa importanti hija il dan il-pjan ġie mfassal mod l-iktar flessibbli biex hekk jista' jikber. Riformi strutturali, responsabilità fiskali u l-investiment huma t-tlet moturi għad kabbir u għall-impjegi. Ġifiri, l-investiment huwa biss ingredient wieħed ta' din it-taħlita. Mardux ninsew l-oħrajn ġifir riformi strutturali kif ukoll il-prudenza fiskali. Biex nitrattaw l isfidi li għanna fil-futur, aħna il-Parlament, Kummissjoni u Kunsill għandna bżonn naħnu fl-imkien mod maġġel u effiċenti biex niżguraw il il-pakket leġislattiv tassew jirrispondi għal dak li għandha bżonn l-ekonomija biex tiġi spronata. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Merci, madame. Grazie. Issa nad il-kelma l-Sur Katajnen fissem il-Kommissjoni. Signora President, membri onorevoli membri, dejjem pjaċira lija nkun hawnhekk u nitkellem mal-Parlament fuq kwestjoni tant importanti bħal ma tnamlu illum. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Presidenza tal-ħidma tagħha eċċellenti illi poġġiet il-pjanta investiment bħala l-ola priorità tal-agenda. Dan xarejn wara l-istrateġija ambizjuża biex nisbanaw it kabir u l-impjegi l-Kummissjoni Ewropea resqet abbozz biex nkun nistgħu nwafqu dan il-Fond tal-Unjoni Ewropea l-Investiment Strateġiku. Aħna diġà qed naraw ir-riżultati, riżultati maġġlin, dan imur fil-qalba stess għall-investiment tal-Europa biex nipprovaw konna fluss ta' eh, fondi f'dawk il-partijiet tal-ekonomija li tant għandhom bżonna u eh, u iktar impjiegi. Proponejna wkoll li noħolqu pipeline trasparenti għal dan il-fluss ta' investiment kif ukoll ħab ta' konsulenza biex niżguraw illi promoturi mis-settur privat ikollhom għajnuna biex ikollhom eh, proġetti fattibli jistgħu jibbenefiċċaw minn dan il-fond F'konformità ma l-anijiet sa' pjanijiet tagħna, kull waħda minn daw il-miżuri se tkun tista' timmobilizza investiment tant meħtieġ. Għall-istati membri qegħdin nipprovdu ċertezza billet niċċaraw kif l-entità ġdida se tiġi koperta, kif l-istati membri u kontribuzzjoni tagħhom siġu trattati skont il-patta stabilità u tkabbir u kif jistaw ikonna impatt fuq it-kabbir u fuq l impjiegi Għal entitajiet privati għadin niprovdu test legali li spiega l-amla legali ta' gvernanza tal fond tal-Unjoni Ewropea l-Investiment Strateġiku b'assistenza teknika imtejba u nwafqu trasparenza f'dan il-pipeline tal-proġetti. Qegħdin naġlu u jiena nafda nafda fikom għal appoġġ politiku b'saħħtu biex, biex dan il-fond tal-Unjoni Ewropea l-investiment strateġiku jiġi mwaqqaf u jibda eh, jaġixxi fil-ewwel parti ta' din is-sena. Il-iskadenza hija ambizjuża ħafna, l-Kunsill u n-negozjati bdew fil-19 ta' jannar tal-2015 fil grupp ta' ħidma hoc li ġie mwaqqaf għall pjan ta' investiment tal-Ewropa u importanti ħafna il hawnhekk fil-Parlament Ewropew il-ħidma tibda u aħna Eh, naftaw fil-kolleġislaturi biex jaqblu fuq test sa' ġunju biex il-pjan ikun operazzjonali fit-tieni nofs tal-2015 billet naġlu ħafna huwa importanti li nieħdu iż-żmien biex nispjegaw biċ-ċar dak li qegħdin nagħmlu. Jiena nixtieq eh, nħares mod partikolari għal gvernanza kif ukoll għal dettalji oħrajn. Fuq it-trattament tal-STB Il-Kummissjoni se tratta favoralment il-kontribuzzjoni tal-Istati membri għal dak li huwa investiment f'dan il-patt ta' skabbir u stabilta' u se nkun miftuħin għal kontribuzzjoni mill-Istati membri direttament jew permezz ta' banek ta' promozzjoni nazzjonali. Stati membri jistgħu jikkontribwixxu wkoll fuq livell ta' proġetti differenti. U l-kontribuzzjonijiet famla eh, ta' kapital mhux se jiġu eh, kalkolati mħabba l-aġġustament fiskali, l kofinanzjament tal- tal-FSI u kol se jiġu kalkolati. Issa fuq il-gvernanza għeddin anticipaw eh, gvernanza fuq iż-żewġ terzi. Iġifiri, l-għamla, l-struttura hija msejsa biex tneħħi l-inċertezza għall-investituri u jieħdu iktar opportunitat iktar mill-li normali. Dan huwa punt importanti għax biex nagħtu valur miżjud l-FSI hemm bżonn tappoġġa proġetti illi għandhom profil ta' riskju ola biex ikun hemm investimenti illi jidħlu fil-pajjiż dawk is-setturi fejn l-iktar għandhom bżonn. Ġifieri fil-fatt Steering Board se jiddefinixxi linji gwida tal-FSI. Dawn il-linji gwida se jfasslu il-profil ta' riskju tal-fond u l-kriterji għall-lasla ta' proġetti. U dan il-steering dan il-steering board se koll mamur minn rappresentanti tal-FSA fil-Komissjoni u l-IB u fil-futur kull eh, entità ta' eh, parti terza li tista' tipparteċipa u dan skont il ftim mal-imsieħba tiegħu. Sa kemm il- kontribuzzjoni propju huma l-Unjoni Ewropea u l IB jkun hemm konsens f'deċiżjonijiet tal-Steering Board u komitat minn sitt esperti indipendenti eh, se jaslu proġetti il-proġetti siġu mażula skont il-mertu u l-linji gwida tal-investiment tal-bord tal-steering board u għalek Eh, dawn il-proġetti bazati fuq il-mertu huma importanti ħafna jekk tassew nixtiequ finanzjament mis-settur privat. Dawn il-linji gwida ta' investimenti definixxu l-kriterji għall-għażla siġu adottati mis-steering board tal-FSI la derba jiġi adottati imma l-kriterji bażiċi huma diġà ċari minn issa il-proġetti ta' din inizjattiva se jkollhom bżonn l-ewwel net li jkunu fattibbli ekonomikament bl-appoġġ tal-inizjattiva. It-tieni ikun hemm ikunu jistgħu valutati fuq livell lokali u globali. Tielet minn il-valur misjut Ewropew koerenti mal politika ta' prioritajiet, per eżempju, strateġija Ewropa 2020 għad kabbir inklusiv u għaqli il pakket fuq il-klima u prioritajt strategiċi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Proposta tajt illi l-FSI hemm bżonn jimmira proġetti li għandhom ritorn ta' riskju ola mill-EIB esistenti u ta' strumenti eh, komunitarji. L-FSI jikun jiġi użat meta ma jkun sem finanzjament minn sorsi oħrajn fuq termini raġonevoli u għalhekk l-FSI se ovvjament ikun trasparenti vis-à-vis il parlament Ewropew il-monitoraġġ strutturat fuq żewġ prinċipji u l-ewwel net eh, l-IB e se jagħmel rapport eh, darbtejn fis-sena u l kummissjon darba fis-sena li l-Parlament fuq l-operazzjonijiet skont ir-regolament ir-rapporti jkunu pubbliċi Il-Kommissjoni wkoll se tagħmel rapport il-Parlament Ewropew fuq l-applikazzjoni tar-regolament. U il-Parlament Ewropew se jkollu id-dritt li jorganizza meta jrid eh, smih mal-Managing Director tal-FSI fuq il-performance tal-fond. Il-Managing Director ikollu wkoll obbligu legali biex jirrispondi bil-fom jew bil-miktub malajr għal mistoqsijiet tal-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew jista' jitlob ukoll rapport minn tal-Kummissjoni. Onorevoli membri, il-proposta imresqa illum tiġi akkompanjata minn sensiela ta' miżuri biex inneħħu kull xkila l-investiment u biex noħolqu tassew suq waħdini reali. Din hija parti l-iktar importanti ta' dan il-pjan ta' investimenti. ġifieri il-mod kif nistgħu nbidlu l-Ewropa mod strutturali u permanenti f'direzzjoni tajba u niftħu l-bib għall-investimenti ġodda. Fuq din is-sensiela ta' azzjoni nistgħu narawha wkoll fil-programm eh, ta' ħidma għal-2015 tal-Komissjoni, il-Komissjoni diġi viktar proposti fuq laqda enerġetika, il-suq digitali, il-Capital Union, kif ukoll Eh, strateġija interna għas servizzi u għal prodotti din is-sena. Aħna nistennew bilħeq naħdmu magħkom fuq dawn il-kwistjonijiet qabel ma nagħla. Honorable Membri nixtieq ngħid illi waqt li hemm ħafna dettall tekniku eh, f'dan il-pjan imressaq illum u għandna bżonn diskutu dawn l-affarijiet tekniċi huwa importanti li nżommu f'moħħna l-istampa ġenerali u l-anijiet tagħna il-kriżi tal-fiduċa qed trażżan il-flussi tal-investiment li huma l-ħajja tal-Ewropa u bħala stampa ġenerali dawn il-miżuri suppost jerġgħu jġibu l-fiduċja tal-investituri, jġibu l-investiment fir-reġun u fis-setturi ta' dawk l-ekonomiji illi fejn tassew għandna bżonn noħolqu impjiegi. Eh, hemm bżonn urġenti għax hemm ħafna ħtiġijiet Walek jiena nistenna bil-ħerqa li naħdem fit ma' dan il-Parlament biex hekk nadottaw dan il-proposti mill-aktar fis possibbli biex hekk ikollhom impatt sinifikattiv fuq l-investiment fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Merci Monsieur le Commissaire, nous allons commencer ce débat. Tajjeb nibdew issa id-dibattitu għannom tal-gruppi is Weber għal erba minuti. Fra Presidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Danke für die Präsentation von Jörg Katainen, die IFA. President tal-Kunsill, jien nixtieq nilqa il-proposti tal-Kummissjoni li għadhom kemm ġew proposti Mr. sur Katajnen li l-FSI tajjeb li mhux l-investiment qegħdin noħdu skapitu tal-dejn imma qed nippruvaw noħolqu l-investiment biex niġġeneraw iktar xogħol fl-Ewropa. Nirringrazzjaw kal din il-proposta dawn l-idejat tajbin li huma s-sin tagħha. Id-dettalji se nifluhom fil-grupp tal-IPP. <coughs> Irridu narawx xista jatina il-futur. Araw per eżempju xġara fil-Greċja wara l-elezzjonijiet. Il-Prim Ministru ġdid tal-Greċja se jibda bidu ġdid għall-Europa ma nafx kemm se jirnexilu jimplementi eh, l edja tiegħu. Jien naħseb iktar il-proposti ta' Sur Katajnen jagħmlu sens għall-FSI la jellow illum ħarġet l-istatistika b'dawn il-miżuri ta' investiment iktar minn 2.1 miljun ta' postijiet ta' xogħol jistgħu jinħolqu. Araw ftit f'momentum se jagħti l-Unjoni Ewropea dan kollu. Għalhekk, sinjurina, semmejt il-Greċja għax veru nemmen li dak li rridu niksbu ġifiri l-investimenti l-ekonomija fl-Europa u dak li ġar wara l-elezzjonijiet u e, dak li ġar mbagħad wara il-Prim e, Ministru e, dan se jġib ħafna problemi jekk Sipras qed jgħid li mhuwiex lest li jirot lura id-dejn Mela, allura kif se jsiru l-investiment? Din xandu xaqsam xieġi solidarjetà solidarieta fuq dawn l-affarijiet, qed nitkellmu fuq il- herkat fil-Greċja mit miljun irridu jitħallsu minn ċipru 10 biljuni mill-Italja, 6.6 minn Spanja u 375 miljun ta' euro qed jitħallsu mill-Irlanda. Iġifiri pajjiżi oħra eh, fl-Ewropa jridu jkomplu jagħmlu tajjeb għal Greċja meta din ma tħallas. Il-Portugal, l-Irlanda, se jkollhom jagħmlu tajjeb għal dan id-dejn. Dan mhux se jġib iktar stabilità, anzi inqas. Dawn il- Wediet matul il-kampanja elettorali l-infiq ed ammonti kbar biljuni mhux se jiġbet l-investituri lejn il-Greċja. Aħna qegħdin nittamaw li il-konsekwenzi li Greċja għanda budget iktar ibbalanċjat li għanda u koll rata zaħira ta' tkabbir, mux sejjar mu kollox jisu għatma ġara xej. Naf li jem ċertu forzi radikali li għet jinaqdu mal forzi populisti li jinsabu fil-gvern tan-naħa tal-lemin forsi l-SND infarakom li l-qasbis għandhom ministru waħda mara f'dan il-gvern. Araw ftit eh, il-bilanċ bej s sessi wkoll f'dan il-gvern. Qed insemmi eh, dawn l-iżviluppi politiċi għax wara kollox juru li jistgħu jġibu ċertu perikli fl-iżvilupp tal-Ewropa għanna 3.6 percentual ta' tkabbir fil-Latvja u Spajnja, is-sena l-oħra kien hemm miljun ta' posta xogħol ġdid li nħolqu. Il-gvernijiet hemm il-gvernijiet tal-IPP naraw li hemm it-tkabbir. U aħna se nżommu ma' din it-triq. Monsieur Weber, il y a plusieurs. Monsieur Weber. Hemm numru ta' tal tal-bit blue card. Signora Van Stock. Sir Weber. Pakket ta' investiment. Iva, inti qed li id-dejn mhux se jintuża l-finanzjament tal-investiment, imma hekk qed nagħmlu aħna qed nużaw il-fondi pubbliċi sabiex naċċertaw li jkun hemm l-investiment u naċċertaw li jkun hemm l-investiment privat mela inti qed titkellem dwar iż-żewġ miljun ġo eh, posta xogħol permezz ta' 350 miljun. Ma ma nafxina għalfejn qed ninvestu dal-flus il-membri onorevoli iva jistgħu jifmu l-problemi ma tajab li l-popolisti jistgħu joħorġu bi soluzzjonijiet kostruttivi wkoll. Dawn is-soluzzjonijiet ġejjin mill-budget normali mhux ħanitlu fidejn u qed nistiednu l-investituri privati sabiex jinaqdu magħna u kull min huwa interessat fl-ekonomija ta' suq privat eh, dak li qed nagħmlu aħna Signora Rodriguez, fisem l-SND, you know. Thanks, uh, Mrs. President. Uh, we will have certainly... Your... Grazzi se jkollna din l-opportunità sabiex uh, naraw x'ġara riċentement fil-Greċċa imma li nafu aħna li jrid ikollna program mal-Greċja, program imexxi mill-istituzzjonijiet, Kummissjoni, Kunsill, Parlament ibbażat fuq ir-responsabilità fiskali u rridu nirstawraw progress ġdid u possibiltajiet ta' tkabbir postijiet tax-xogħol fil-Greċja din tweġiba li għandna nagħtu. Imma irrid ikollna investiment għalhekk id-dibattitu tagħna huwa relevanti u iva hemm dil-urġenza għalhekk mela li jrid nippreżentalkom fisem il-grupp tagħna li aħna vera nkwetati bil-fat li dan il-font et jimbena malajr, et jimbena bil-mod wis waħna vera nkwitati li l-istati membri sissa mhux qed jagħmlu wedit kapitali għal dan il-fond u din il-bażi kapitali għal fond huwa fundamentali sabiex dan il-fond ikun jista' jikkazzar il kaħila ta' self. U aħna nafu, nafu li il-garanzija tal-budget tal-Unjoni Ewropea il-kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea mhux biżejjed u aħna vera nkwitati wkoll speċjalment eh, reċentament Mr. Schäuble dan warra l-intenzjoni tal-Ġermanja sabiex eh, tagħmel kontribuzzjonijiet nazzjonali. Ġifieri dan huwa sinjal negattiv li qed jintbagħat. Irridu nelbu dan l-ostaklu. L-Ewropa teħtieġ investimenti enormi proġetti adattati għal ħtiġijiet tal-ekonomija reali u għalhekk irridu nassiguraw li l-istati membri kollha inkluż dawk li għandhom qegħdin jgħaddu il-proċedura ta' deficit eċċessiv li jistgħu jikkontribwixxu nittama li tkunu tistgħu mela tagħtu r-riżultati sa' summit li mess. Grazzi ħafna is-Sur Kamal. Grazzi ħafna li s jibqa l li l-Komissjoni irrid e, jisrinċi dan il-skart. Imma jina nitkellem mal investituri li għandhom il-flus imma jibżaw mill-burokrazija u jaraw parti toħa ta' din iktar trattenti u għalhekk bżonn irrikonoxxu dan il-fond mhux se jkun xi panasea, mhux se jkun soluzzjoni maġika. Ewwel parti importanti tal-proposta mhux il-fond imma t-tielet pilastru hekk imsejjaħ t-tielet pilastru għandna bżonn innaqsu l-burokrazija u nneħħu dawn l-ixkil għall-investiment. Ħantikom eżempju wieħed. Jiena naf li għan pjattaforma ta' self bejn l-Stati Uniti u l-Europa u jajduli jidu jiġu l-Europa imma umħazbin il ġilazzjoni komunitarja Eh, mhux se jgħin biex l-operazzjoni tagħhom l-investment konnu suċess. suċċess għalis, ma nitkellmux fuq pipelines ma nitkellmu fuq tant imprenditori li jixtiequ jirċevu l-investiment biex ikun jistgħu joħolqu l-impjiegi u l għadelba jibdew l-intrapriżi tagħhom għandna bżonn eh, niskuraw illi leġislazzjoni Ewropea ma tkunx ta' u għalhekk dawn l-intrapriżi għandhom bżonn jħalsu eh, il fat fil-pajjiż mhux tal-beħ ma tal-klijent u għalhekk nafu illi pereżempju Amazon u oħrajn imma dan isu leġislazzjoni ta' kejl wieħed għal kulħadd u qed jagħlaq ħafna mikro-intraprisi, per eżempju il-kodba elettroniċi jew per eżempju xi patterns għal annitingu għalhekk ma jistgħux jiverifikaw il-klijenti kollha, l membri kollha m'hemmx eh, minimu u għalhekk jekk jirrifutaw illi bijaw lill-klijenti f'stati membri oħrajn qed jgħidulna issa illi forsi qed jiksru il-liċijiet antidiskriminatorji u għalhekk jagħmlu x'jagħmlu dejjem jaqlaw daqqa fuq wiċċhom u għalhekk x'jagħmlu jagħlqu U għalek ħan nitkelmu dan il-parlament li nejnu l sms iva nitkelmu fuq il-suq waħdin digitali, iva nitkelmu fuq dawn il-programmi ta' investiment, imma jekk aħna ta' sow serji, ħenneħu il-birokrazija il tkun ta' dannu għall-intrapriż jillu issa u sa' kem namlu ek l-investiment għat msejjem li dan l-skart u għalhekk eh, kaċċata ta' Bob Dylan qalet kemm irid eh, jimxi triqat eh, persuna u jiena nsaqsi kemm għandna bżon itilfu l-investituri qabel ma nneħħu l-xkiel, kemm mikrointrapriżi u qabel ma nsolvu l-problemi, kemm nies ikunu qiegħda qabel ma niftħu s-swieq u għalhekk kif qal Bob Dylan Uh, my, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ġifiri, il-klim firraħ, firriħ imur. Grazie, ħafna. L-onorvoli Talicja fisem l-għaldi għal tlet minuti. President, grazie ħafna, eh, Vice President, eh, Sinjuri, l-ewwel net nixtieq nassikurakom illi l-grupp tagħna jikkunsidra l-pjan ta' investiment bħala xi ħaġa kbira kif qed tgħid inti. Fil-fat, jina nistanajt li tġam battu għatri għedint ittellaw l-aspettativi bil-mod it-tajjeb għax it-tlet pilastri illi il-pjan huwa ibbażat fuqhom huwa huma l-pilastri illi qegħdin jistennew in-negozji. Hija kustjoni ta' fiduċja u li l-istituzzjonijiet ikunu kapaċi jindirizzaw il-kustjonijiet vera bil-istrumenti b'mod adattat. Qed inżidu l-aspettattivi qegħdin forsi mhux nofsri imma badnija triq u uh, għalhekk um, importanti li nwaslu issa l-affarijiet. Uh, Katajnen, inti għed illi il-pilastru ta' suq internu huwa importanti ħafna u dan naqbel mija huwa veru. Inti taf eh, xkien il-punt li aħna ma konniex bilna fuq u konna qed nitkellmu fuq il-riforma strutturali u l-kondizjonalità u inti kont qed li dan jista' jkun ta' pis u li l-affarijiet għandhom ikunu aktar sempliċi eh, għandi ideja ta' kif nistgħu nagħmlu l aktar sempliċi forsi mhux fuq il-proġetti aktar konkreti ma dan ma ġiex meqjus. Ħanamel punt ieħor fuq uh, dak li qed. L-Unjoni Ewropea ħarġet bi pjan ta' investimenti jien qed nistenna li l-Kummissjoni issa eh, timponi fuq uh, l-Istati membri anka pjanijiet ta' investiment nazzjonali. Issa intom ħajkolkom l-input, għandkom l-input anzi tal-proġetti jiena rajt eh, il issa mxi proġetti inkoraġġanti oħrajn eh, le. Em, min jafxinija xinija eh, viabilta ekonomika. Jiena nkun aktar fiduċjuż kieku kieku fis-sottomissjonijiet ikun hemm kustjonijiet konkreti indirizzati mill-amministrajiet nazzjonali. Iġifiri, biex dawn ikomplu l-parti tal su intern. Il-Kummissjoni l taf eżattament fejn qed ifallu l-Istati membri aħjar rego, regolamentazzjoni aħjar. il sul Kamal huwa liberali ħafna imma naqbel miegħu illi jridu naqsu l-burokrazija. Jiena ili fin negozju dawn l-aħħar disa snin u il-persuni fin negozju kollha jsemmu l-burokrazija. Fil-qafas tal-pjan nazzjonali ta' investiment eh, eh, għandkom titolbu passi konkreti Eh, u komment, sos kommenti biex nispiċa bijom. Jiena kieku kont nistenna naqra aktar mill-presidenza Latvjana fir rigward ta' dak li ġi prezentat l-inna illu. Ma stennajtikx tejt basic kienem laqa it-tnejn, imma tejtinna xġara eh, nar it-tnejn, xinu l-impen tal-istati membri, xinu il-messaċ li titħalli hawnhekk fil-parlament. Nafu li il-laqatu eh, nafu li l-affarijiet huma importanti. Il-president qed taqta il-mikrofonu tal-kelim leġittimi. Jiena lesin appoġġakom imma aħna rridu illi naraw l-affarijiet li jitwaslu tas-sow fuq iż-żewġ pilastri. Issa ngħaddu għal kellim li jmiss l-Onorevoli Papa Dumolis li il-Goa Wengi eh, NGL. Grazie ħafna, Signora President, jina nista nifem e, eh, e, il-mod ta' kif qed toħossuhom ċertu persuni Eh, anka minħabba li intilfet e, l-elezzjoni mis-sur Zamarras fil-Greċja ma dikija id-demokrazija. Issa ejja ma noqgħodux imbezzaw lin-nies eh, dwar il-gvern il-ġdid li hemm fil-Greċja. Ridu narfu li l-ċittadini ilhom jgħixu fil-Greċja din l-austerità u faqar u forsi inti għandek ħbib fil-Greċja ma forsi mhux qed iħallsu aktar taxxi minn ieħor. u għalhekk issa jidher li jidher li hemm it-tama u eh, eh, l-austerità li kienet unilaterali issa naħseb eh, wasal li jsir xi ħaġa dwara is-sur Draghi qal li ħatiġi imħarsa l ewro imma irridu naraw kif se waslu it-kabbir u l-ħol inta xol fil-Greċa minn flok l-austerita devastanti. Jena l-istess, kif nisa napoġaw il-pjanta Juncker minn għajr bizzejet fondi. E, u meta jiġu allokati l-fondi, rridu nħarsu lejn il-persuni, nħarsu lejn il pajiz fejn mhux qed għawdu bizzejet minn min, min, fondi Il, Eh, din issa qed narawnek tama eh, wara dawn l-azzjonijiet. Ehm, L-Onorevoli Luka jixtieq jistaqsi mistoqsija bil-karta l-blu taċċetta din. Grazzi ħafna, Sinjura President il-sur eh, Weber tkellem dwar il-Greċja u l-solidarieta tal-zona euro. Inti taqbel miħaj illi il-poplu Grek ma rċivu rċiviex is-solidarjetà b'mod tangibli. E, rata olja ta' għat, specialment fost iż-żaza, il-solidarieta e, l-intwerit kienet biss lejn l-istituzzjonijiet finanzarju mux lejn il-poplu, or e, ċittadin normali, ordinarju. Jiena nista' ngħid lill-Onorevoli Weber E, e, dawk fid-demokrazija ta' Weber sofro anka dawk ta' Pazzok imma soluzzjoni mhijiex ritorn għal e, drakma għal Greċja li kien is-suġġeriment illi instema għax dan ifisser illi il-ċittadini Ġermaniżi wkoll ħajit il-flus tagħhom u dan ikun diżastru għal Greċja u għal kumplament ta' ċittadini Ewropej. Aħna rridu riforma imma ma rridux evażjoni u E, e, evitar mill-ħlas ta' taxxa. Grazzi ħafna. l honorable Eichhout għal ħodor. Grazzi ħafna. Senjura Presidenti, naħan nitkellem dwar il-pjan ta' investiment u mbagħad inħallu diskussjoni dwar il-Greċja aktar tard. Nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni għall pjan ta' investiment illi um, u huwa aħbar tajba wara daqshekk um, żmien illi e, fukajna fuq l-awsterità u l-istikkar ta' ċontorini sa' però aħna għandna tliet oġġezzjonijiet għal dan il-pjan u nixtieq illi e, il-Kummissarju Katajnen tirrispondi dan l-għonet il-skrutinju demokratiku fil-pjan hemm imniżel l-anijiet ta' dan il-pjan ta' investiment irrid iwassal u jkun konformi mal-pjanijiet tal-Unjoni, ma din hija naqra vaga Eh, eh, ħajkun hemm l-steering board involuta, maħna rridu nkunu nafu d-dettalji, il-parlament rridu kun involut mod sħiħa eh, fil-ko-leġislazzjoni, fil-ko-deċizjoni, irridu nkunu u koll involuti fl-allokazzjonijiet. Jekk wieħed iħares lej lista twila illi hemm sottomessa minnaħa naħa tal-istati membri, allura naraw illi hemm miljuni involuti, qed nitkellmu dwar ring roads, dwar impjanti ta' nukleari, eh, eh, et nara li l-kollega eh, tijaj kontent, l-kollega tijaj minn Antwerp għawnek, kif eh, eh, aħna ħana sikuraw li dawn il-proġetti huma fl-interess publiku, mux fl-interess tal-investitur privat. U għatajjeb li wieħed jgħin biex jixpruna l-ekonomija Ewropea. Imma rridu noqogħdu attenti u koll anka minħabba l-evażjoni ta' taxxa u nixtieq nkun naf minn fejn ħanħarsu għal dawn il-fondi. Il-Honorable Wolfe l eh, eh, snura eh, President, Katajnen, jider li inti taf li ma situazzjoni edha fija l-ekonomija fil-zona Ewropa u fl-Europa Wara il-crash tal-2008 iż-żona euro hija l-unika raġun fid-dinja li mhuwiex qed jikber u l-impatt fuq iċ-ċittadini huwa kbir e, anka e, fuq il ħol tax-xogħol l-awsterità qed tolqot il kulħat hemm ħafna suwiċidi u qed inħossu l-impatt l-aktar fil-Greċja. E, Sur Katajnen, hemm ħafna e, rriħ tajba li qegħdin jippruvaw jisibu soluzzjoni, Ma il-soluzzjonijiet li qed tipproponi inti bil-investimenti strateġiċi mhijiex soluzzjoni soluzzjoni tajba. E, e, e, f'din ix-xewqa li aħna nkunu bħal istati Uniti, l-akademiċi fl-Ewropa ħarġu bil-soluzzjoni falsa e, e, marbuta mal-euro e, kwantifikaw fuq atkelmu fuq atkelmu kellhom seminars fuq il-euro. Kiku forsi tarfu li hija il-euro li qed toħlo il-problema u li kiku tneħħu din il-problema ma jkollkomx għalfejn tonfqu 20 biljun euro biex toħolqu 320 biljun biljun euro. Eh, il kallim li miss l onorabil Zanapoulos, Sinjora President, jina zgur il-monopoli Ewropej ħajkunu għedin jorku idejom għall-aħbar tal-pakket ta' Juncker. Din hija forma ta' kif wieħed ipoġġi il-flus pubbliċi fil-biljuni eh, fil-fatt fl-investimenti. U il- eh, il-pajjiżi li ħaj uh, jkunu għadin jifinanzjaw dan ħajkollhom jagħmlu tnaqis minn uh, postijiet oħra ħajkollhom jaraw kif inaqsu anka l-ispejjeż marbuta ma' kull unità tax-xogħol. Għadna qed nippruvaw nattiraw il-suq privat, l-investimenti privat u daħħa joħloq pressjonijiet anka fuq il-nisa u l ġil li għedin fil-swieq uh, tax-xogħol Dan għedin eh, naraw hawnhekk huwa għal monopoli. X'inhija il-benchmark li hemm mibnija ġo dan il-pakket is-Sinjura Grosset l-Onoveli Grossetta. Grazzi ħafna President, Kummissarju, Sinjuri aħna nappoġġjaw il-proposta tal-Komissjoni għax għanna bżonn eh, stimulu um, sostanzjali biex joħroġna minn din il-kriżi Ewropea. Il-Kummissjoni il kriżi ewropea il kummissjoni ħadet il-messaċ li l-situazzjoni hija waħda urġenti u llum qegħdin jagħmluna din il-proposta għal fond u għalhekk huwa importanti li fil-proposta tal-Kummissjoni li saret mill-Kummissarju li il-Parlament il parlament ikollu u koll eh, l-involviment sħiħ tijaw fl-iskrutinju tal-ġestjoni ta' dan il-fond u aħna ovvjament naqblu l prioritajiet li hemm għal dan il-fond tal-futur u naqblu wkoll ma' twaqif ta' mm, governanza formali u anka ma' proċeduri ta' selezzjoni li jkunu trasparenti u dan huwa tajjeb biex nattiraw mm, l-investimenti ma' ridu nattiraw l-investimenti investituri u naraw illi naqsu il-burokrazija biex l-investituri il kollom ix-xow għal jiġu fl-Ewropa u sinjal tajjeb ikun illi ma netilfux um, il-kapacità um, tagħna teknoloġika għax inkella nkunu qegħdin nipperikolaw l-industrija eh, eh, Ewropea eh, e, u għalhekk e, għanna bżon nimxu mal-program Orizzont 2020 qed nibżawis li leħ u ma dan il-program aħna negozjajnieh dan kienet diffiċli. Wasalt għal konklużjoni tgħid il-kellima. Il-responsabilità li fuq l-istati membri hija kbira u ma li qegħdin wara kollox ikkaxkru saqajhom fir-rigward tal-involviment u tal-li podġu mill-baġit tagħhom ġodan dan il-fond uh, Honorable Wolf, għadek kem tkellimt, eh, għalek ħanaddu għal kellima oħra, l-Honorable Thomas, uh, grazzi Signora President, Ministru Komissarju, l għanet nishtiq nir-ingrazzja aktar prezentazzjoni tija kina xtaqt nejt illi ma naqbilx ma dawk illi eh, eh, involuti mal eh, Sur Juncker Pero hemm bżonn li eh, nejnu ehm, il kredibilta tal-Ewropa għall-inqas dan il-pjan qed juri li hemm il-ħtieġa ta' investiment fl-Ewropa u eh, li eh, dan irid isir mezz tal-budget biex bekk inkunu nistgħu tassew fiduċa fiduċja l investituri dan huwa l-ewwel pass illi aħna il soċjalistina nitolbu għalih mill-bidu tal-krisi. għanna eh, bżon xi 300 eh, biljon kull sena u biex eh, għalek li istati membri jridu kollom disponibli l-istrumenti u jridu jikontribuxxu koll għall finanzjar ta' dan il-fond u l-Kommissjoni Ewropea biex tinkoraġġihom issa għamlet interpretazzjoni ġdida tal-flessibilta u tal-patt ta' stabilta' Sinjura Ministru Sallum, il-Kunsill għadu ma, ma zamx mal-weda tijaw li għamilt nedija ġdida tal-investiment. Dwar il-governanza, tkellimet ġama il-viabilta, irritu kunem ċentru ta' selezzjoni u koll Eh, hemm ukoll fl-artiklu 7 eh, l-edukazzjoni eh, mniżla. Il-vjabilità kif se tkun ikkalkulata dan il-pjan ta' investiment se jkun evalwat fil-proċess? U lan tal impjieg kif se jitqies f'dan il-proġett jekk il- ġudizzju ħajkun biss ibbażat fuq li għajja bi allura kif um, e, e, senħarsu lejn uh, il-kriterji makroekonomiċi, il-transizjoni tal-enerġija per eżempju u l um, xol fost iż-żazax. Mela, l onavri Turer qed jitulob mistoqsija permezz l karta blu. E, Onorevoli Thomas. Inti għed illi eh, programmi ta' eh, biljuni ta' euro ħaj jissejħu kull sena. Inti meċ kif se jiġu eh, finanzjati u laqas ma semmejt illi il-quantitative easing fil-Istati Uniti u fil-Renju Unit kunu marbuta ma programmi oħra inti qed issemmi programmi illi mhux possibbli li wieħed jiffinanzjahom. Jidir li li għedin namlu, għawnek aħna li nitkelmu dwar l-investiment publiku, qegħdin nużaw il-budget tal-Unjoni Ewropea pala kollaterali għal self komunitarju, jina ekkont qed ngħid illi l-interpretazzjoni ġdida tal-patta stabilta qed jinkoraġġixxi lill istati membri biex jinvestu u fuq hekk qed nitkellmu aħna u e, la nista' nerġa' nitkellem x'taqt ngħid li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn li l-istati membri kollha li jibbenefikaw minn dawn il-fondi u dawn il-proġetti ta' investimentu jiena nitlob il-Kummissjoni Anzi nistaqsija lill l-Komissjoni kif eh, se jingħataw eh, dawn il-fondi lill-reġjuni li huma f'diffikultà. Għal minuta l-Onorevoli Xtarbati. Sinjura President, l-Unjoni Ewropea għandha idea ċentrali treagġixxi b'mod viżjonarju anka bil-fondi. Jina niftakar fil-istrateġija tal-Lisbona u anka l-anijiet strateġiċi biex l-Unjoni Ewropea tkun dinamika il-Euro kien ħajjejn biex jaċċellera dan il-proċess imma illum qegħdin naraw illi eh, ma fadal xej ħlif eh, eh, scrapyard u ħafna għat ftit investiment fl-Europa u x'qed tagħmel il-Kummissjoni kull ma qed tagħmel huwa li toħroġ bi pjan ġdid, fond ġdid tal-investiment strateġiku u jekk qed iħares lejn il-pjan ikun jista' jara kull tip ta' assunzjonijiet u kull min huwa involut fil previzjonijiet jinduna li jekk tbiddel xi ħaġa allura il-kalkoli ma jibqgħux jaħdmu. <clears throat> Ejja, eh, Eja, eh, eh, naħsbu f'xi pjan ieħor mela la qegħdin eh, f'din is-sitwazzjoni f'minuta u nofs l-Onorevoli Omar Ġej. Grazzi, President. Il-sitt ehm, rapport tal-koeżjoni jistabilixxi illi waqajna lura meta mqablin mal-2008 fil rigward tal-politika ta' koeżjoni jekk dawn il-biljuni ħajntefqu biss fir-reġjuni li huma tiġa sinjuri, Allura il-politika ta' koezjoni u l-effetti ta' ħajġu imminati aktar u ħajkun hemm aktar differenzi bejn ir-reġjuni ħajizdidu anzi dawn id-differenzi u għalhekk irridu nassikuraw li kull kategorija ta' reġun tkun tista' tgawdi mill-benefiċċju ta' dan il-pjan. Din mhix xi xewqa għaj imma jiena nħoss li dan huwa obbligu, obbligu fuq il-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni titkun ċerta wkoll li dan il-pjan ma jispiċċax jiffinanzja Eh, dak li jista jiġi finanzjat miswi u anka mill-kumpaniji infusom kif qed inti għandna bżonn li ikonna nieħdu aktar riskju, għandna bżonn trattat eh, Eh, eh, eh, trattamenti ġodda, qed naħseb f'investimenti, pereżempju fl-ekonomija marina, fl-industrija kulturali u fuq kollox qed naħseb dwar ukoll distretti fejn qatt hemm ħafna dbatija fejn hemm imma ħafna persuni li għandhom pjanijiet u għandhom ħafna talent speċjalment fil-qasam diġitali u għandu jistoqilhom ikollhom l-appoġġ. Issa fuq il-governanza huwa ċar ukoll li il-Parlament għandu bżonn ikun involut għax dawn il-għazlit huma għażliet politiċi għal minuta il-Sinjura Vanna. Sinjura President, l-istudju mill-ILO li ġi publikat illum jitkellem dwar il-potenzjal tal-xol ta' 2.2 miljoni punt wieħed. Dejjem jekk ikun hemm il-kondizzjonijiet adattati u dejjem jekk ikun hemm investiment fis-suq tax-xogħol fil-reġuni u fil-postijiet u fil-pajizi fejn hemm għat oli. Irid ikun hemm miżuri wkoll li jikkumplementaw dan miżuri marbuta mal-edukazzjoni u dan fuq livell ġenerali. Il-ġimgħa l-oħra is-Sur Kataren qal fil-baġġetti li l-iskop ta' dan il-pjan huwa li jattira investiment privat u li jżid il-kompetittività. Imma il-prinċipji um, bażiċi Eh, u issa wkoll ġew miżuda il-klima pereżempju l-ugwaljanza fost is imma xorta dawn il-kriterji eh, ma ġewx ifformolati b'mod komplet u laqas ma huma invinkolanti mal-pjanta investiment kif se naraw allura il-lat kwalitattiv u li dan jittieħed bisereta mill-steering board. L-onorevoli Zani għal minuta dan il-pjan ta' investimenti se jkun falliment ieħor minnat tal-Unjoni Ewropea għax maħniex kapaċi nafaċċaw il-kriżi ekonomika. Kif nistgħu nibbażaw il-pjan esklużivament fuq l-investimenti privati? Meta nafu illi nuqqas ta' fiduċa u memx perspettivi ta' tkabbir, eh, ħatmu se jpoġġi flusu għaw. Minn dawn il-kriżi noħorġu biss jekk namlu intervenzjoni pubbliku eh, biex anki l-privati kunu jistaw jinvestu. Eh, il-kontrarju hija utopija. Il-pajjiżi Ewropej għandhom jkunu liberi eh, biex ikunu jistgħu jinvestu. E, L-Istati Uniti ħarġu minn reċessjoni grazzi għal politika ta' espansjoni e, u issa eh, ħarġu mill-deficit pil mid-deficit GDP ta' 3%. E, dan il-pjan qed ineħħi risorsi mill-budget Eh, iktar minn 20 eh, biljuni. Forsi nistaw nibdew nużaw daw biex nħorġu u nibdew eh, it-kabir Ewropew. Grazie signora President, Sul Katajne, naħna minn Spanja konna appoġġajna dal il-fond ta' investiment u naħsbu li rridu jiġi applikati il-prinċipju ta' addizzjonalità ġifir dal-fond ma jħux post ta' fondi oħra li tiġa huma allokati u jservi sabiex ehm, jiffinanzja dawk l-investimenti ta' riskju għoli li ma mandomx mezziħor kif jiġu finanzjati. Naqblu miegħek li l-mira hawnhekk li jkun hemm impatt dirett fuq l-ekonomija u joħol u x-xogħol. U għalhekk irridu nażlu investimenti ta' kwalità għolja, teknoloġiċi ħafna u illi jistaw ehm, juru xi sarfu dal-waqt. Irridu għalhekk nħaffu anke għal inqas biex jiġu approvati l-proġetti għax ma nistaw aħna inkomplu innaqsu l-ispettattivi tan-nies. U gvernijiet irridu jiġu obbligati illi <clears throat> ikomplu mal-wedit tagħhom bidla ta' gvern ma sfittix li nbidel l-istat, l-istat jibqa' jżomm il-wedit tiegħu u x'inhu l-kulur il-gvern li mexxih. Aħna ma nistawx li parti mill-Unjoni Ewropea tkun riskju għal-bqija imma laqas ħaddieħor ma jista' jkollu vantaġġi sabiex ma jkunx riskju għal ħaddieħor għalhekk kollegi. Jekk ir-riskji kapaċi namluhom vantaġġi il-koll jirnexxina nimxu l qudiem mhux igreċja biss. Acceptez-vous blu. Taċetta karta blu, Iva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 u għandu dubbi fuq dan il-fond. Għalix, dan il-fond qed neħi eh, ħafna uh, mill-użu nazjonali. Jienet, rridu nżommu f'moħna il-prinċipju ta' addizzjonalità ġifri l-flus illi ħajmorru f'dan il-fond il-ġi ta' investimenti mhux se jieħdu post l-impenji ta' investimenti li kun diġà għamel li e IB u illi għadin jintużaw għal proġetti li tiġa għaddejjien u li tiġa joħol olimpijegi f'ħafna reġjuni. Madam Van Brent, por du minut. Van Brent. Grazie, President. Commissario kunsil. Kienem ħafna klim fuq il-Greċa. fuq Il greċa Però nishtiq najt, l-ewwel net irridu nirrispettaw id-demokrazija hawnhekk. Mbagħad irridu naħsbu li hemm konsens qawwi fil-popolazzjoni illi qegħdin jgħidu illi hemm bżonn ta' politika Ewropea differenti. Politika iktar ambizzjuża il fat huwa il-pjan ta' investimenti għak huwa importanti biex inkunu nistgħu eh, il-fatt li nistgħu nibdew naħdmu fuq din il-bażi huwa importanti ħafna. Spiss nitkellmu fuq riformi strutturali. Aħna tal-SD a favur ta' dan, però rridu naraw li muma dawn ir-riformi. Forsi riformi strutturali e li jistaw jisibu konsens. sens. Umbaħt hemm riformi fondamentali għal futur illi se jbidlu l-ekonomija tagħna u jagħmluha sostenibbli. Hawnhekk iridu nsibu konsens. Anki l-lista ta' Pariġi għandha tkun kollha ankrata fuq dan ir-regolament fuq il-fondi ta' investiment. Dina importanti ħafna. Saret analiżi u jiena nħares li kollega Bass, hemm analiżi qawwija f'ħafna paġni u jider illi iktar minn 16 il-biljun tal-kwistjonijiet jirrigwardaw ekonomija ta' intensità baxxa ta' CO2. Ħafna partijiet nitkellmu anki fuq il-nukleari u ta' fuq il-CO2, però ħafna minnu dan jirrigwarda l-ekonomija sostenibli. Uridu ninsistu fuq dan il-punt. Hemm bżonn ninvestu iva Però irridu ninvestu b'mod sostenibli u e, li ħares il-lejn futur. Urta sun. L-aħħar darba konna pjuttost sorprizi aħna meta għalunna li ma kienem lebda kompromess minnaħa tal-ebda stati membri li parteċipa fil-flus fil-fond ta' Juncker u ħasbitna din il-ħaġa u konfermat il-bizat li kellna fil-bidu ta' din id-diskussjoni li dan il-pjan ma ħajsarraf f'xej u ħajiswa kollox suf. U jiena naħseb illi importanti nitkellmu fuq il-Correcting Europe Facility, um, l-Orizzont 2020, għaliex dawn huma fondi importanti U ma rridux li nipreġudikaw, ħaġa fil-proposta leġislattiva jenu kunem kondizzjonalità fil-proġetti sabiex ikun hemm dħul soċjali u ambientali u mħazbin illi ċertu proġetti li jippreżentaw l-Istati membri Mumiex blabda mod f'linja mal-politika tal-Unjoni Ewropea anzi jagħmlu ħsara lill-ambjent u laqas ma fil-linja tal-EIB. Grazzi. Mr. Fernandez pour 1 minute 30.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 sekondari pozitivi u se tejjeb su intern se ti permetti anki li istati eh, li tioma għajnuna se tiżgura l-interkonnettività eh, fin-net fil-enerġija u fil-digitale se, se tamilna aktar kompetitivi u se ti permettinna intejbu Eh, il-livell ta' indipendenza enerġetika. Però biex dan il-font jaħdem għandha bżonn leġittimità u trasparenza. Hemm bżonn li l-Istati membri kollha jieħdu sem u anki l-Parlament Ewropew irrid jieħu sem bisħieħ. Il-pjan Juncker għandu jkollu anki ħafna solidarjetà interna kif ukoll koeżjoni territoriali, Grazzi. Grazzi, Bullman, għal żewġ minuti. President, il-kollega Kamal mm, tela għaw biex jismax edin najdu. Uwa tkellem fuq Bob Dylan, pero forsi għandu jsemmi l-kanzonetta tajba. Il-proposta tija, tija hija li nużaw Times are changing. Din hija slogan tajjeb għal dawn il-ġranet, għal dawn iż-żminijiet. Hemm punt komuni maċ hemm forza politika fl-Ewropa illi tajt illi, illi, tajt illi memx bżon kbir biex noħolqu intrapriża tkabbir u impigi. Aħna kollha naqblu fuq dan il-punt. U issa dan iridu nimplementawh eh, mill-punt vista tekniku. Eh, Sur Katajnen, viċi president tal-Komissjoni, hemm xi kwistjonijiet li rridu niċċaraw hawnhekk eh, fil-kodeċiżjoni u għalhekk qegħdin aħna. L-ewwel mistoqsija sħubija pubbliċi privati għandhom vantaġġi ħaf gbar, ir-riski privati huma koperti u nistgħu nċaqalqu iktar kapitali. Però kif nistgħu aħna dawn il-fondi nibatuhom fis setturi ġusti illi għandhom valur miżju tal-futur, kif se nagħmluh dan? Umbagħad hemm kwistjonijiet oħra fil-governance ta' dan l-istrument. Il-Parlament għandu jkollu il-responsabilità tiegħu. Għal daqstant hawnhekk irridu nitkellmu fuq il-proċedura ta' kudeċiżjoni. It-tielet punt hemm bżonn illi niżviluppaw proġetti, però biex nagħmlu dan għandna bżonn ta' taħlita politika ġusta. Aħna qegħdin fil-kodeċiżjoni u jiena żgur illi sensibu so soluzzjoni. De Camp, President, bħala membru tal-grupp u tal-Kumitat ta' Trasporti uh, u Olandiż, jiena nilqa il-pjan tal-Kommissjoni Juncker. Ħafna drabi jiena ma naqbilx mal-kollega Eikalt, imma issa wasal il-moment biex naħsbu fuq l-sfidi, mux biex fuq it-teddit fl-Europa. Għal ħafna żmien, tlifna żmien bil-biża ta' teddit, issa wasal il-moment biex inħarsu bandoħra imma it tri hija ah, diffiċli mimlija xkiel l-ewwel net il-kwistjoni ta' trasporti għanda eh, tati nofs dawn il-flus bil-Connecting Euro Facility. U dan se namluħ anki fil-Olanda għax bat blefett ta' moltiplikazzjoni aħna żguri illi sen nżidu fondi anki fuq l-infrastrutturi klassiċi naf li rridu nafsu fuq l-internet imma rridu nżommu anki dawn l-infrastrutturi klassiċi. Hija sfida illi nikkonvinċu suq privat eh, kemm huwa tajjeb dan il-proġett. Għandi mistoqsija però il kunsill jekk il-President tal-Kunsill kemm Eh, kem flus ġabar mill-istati membri sissa biex ikun jista' jappoġġa lill-Kummissjoni. Grazie ħafna Sr. President, Kummissarju Katajna, l-Awsterita fl-Ewropa ma ħadmitx u għalhekk aħna qegħdin nisolbu li jkun hemm bidliet urġenti u kbar. Il-pjan tal-Kummissjoni mixja fid-direzzjoni tajba għaliex qed turi dil-investiment bħala pilastru sabiex ikun hemm investiment u impjiegi huwa strument b'saħħtu ħafna biex tirriforma u s-saħħaħ l-ekonomija Ewropea. Imma mhux il-kwantità biss importanti anke kwalità tal-proġetti u l-valur miżjut li ħanatu huwa fundamentali u għalhekk hemm bżonn ta' pjan ta' investimenti ffukat fuq Ewropa li aħna nixtiequ li jkollna fil-ġejjieni. L-istrateġija tal-futura trid tkun waħda iktar wiesa li tkollna aġenda fejn l-iżvilupp sostenibbli jkun il-mira ewlenija tagħna għal darb'oħra lek nixtieq ngħid li rid ikun hemm koerenzja bejn il-miri politiċi u l-mezzi finanzjarji fuq livell Ewropew għaliex aħna mhux se nkunu nistgħu nimxu bl-ebda strateġija ambizzjuża Ila bil-budget attwali li għannu l-qas bil-pjan ta' investiment attuali għak kif nfassal imma kif konna ngħid fil-bidu mixin fid-direzzjoni tajba. Sem bżonn li dan il-pjan jaħdem u hemm bżonn illi jaħdem Issa, għax rridu illi nerġaw nadu nifsi l-ekonomija Ewropea u hemm ħafna kriterji allura li rridu nirrispettaw l-ewwel net l-addizzjonalità. Importantissimu dan. Nistgħux naqgħu Għas eh, tentazzjoni li finanzjaw dak li tiġa hemm ġewwa x'inkalla ma jkun hemm l-ebda valur immissjut il-proġetti li jintaslu li tikollhom valur impazzax ekonomiku t tielet net aħna rridu nimxu fid-direzzjoni fejn tassew hemm bżonn fejn hemm nuqqasijiet fis-suq fejn hemm nuqqas investiment. Isni rabanet rridu nżommu f'moħħna dejjem ir-riski tal-proġetti hemm ħafna affarijiet li rridu niddiskutu dan il-Parlament lest li jitkellem mal-Kummissjoni u mal-Kunsill eight feet sabiex naħdem dan il-pjan imma qabel nixtieq nagħmel talba sejħa li l-Kunsill u l-pajjiżi kollha sabiex jipparteċipaw f'dan il-pjan għax dan il-pjan waħdu mhuwiex biżejjed għandna bżonn ta' iżja kapital sabiex intejbu l-investiment. Merci. La parole est à Madame Gressle pour une minute. Gressle għal minuta u nofs. President Kummissarju. Hemm ħafna kwistjonijiet miftuħin fil din il-pjan ta' Juncker. Aħna għandna qed nistennew risposti il-Parlament jagħti 8 biljuni u mbagħad niġu esklużi. Eh, aħna qed nagħmlu trust fund pratikament, m'hemm lebda possibilità ta' responsabilità, ħna ridu eh, viżjoni ta' riski, tal-effetti, tal-impatt u għacċar aħna tajna dawn it-8 biljuni li settur ta' riċerka. Hemm kwistjonijiet miftuħin, per eżempju, l-esperjenza sissa li uh, kellna fi strumenti fil- eh, finanzjarji. Fil-periodu 2008-2013 l-40% tal-fondi għall-istrumenti finanzjarji rlaħqu Eh, l utenti finali. L-40% biss. Kif nistaw naħsbu illi id-dinja tbiddel għax wasal dan il-pakket? Jina għandi riservi għal daqstant u nistenna eh, risposti. Bizzejiet il-wieħed ikollok il-flus fil-Greċa hemm reġuni illi eh, mumiex finanzjati bizzejiet fi zoni rurali u anki mandomx assistenza tekniċi. Mbagħad hemm kwistjonijiet anki fis-settur privat. Huwa importanti il-DAX fil-Germania eh, laħa iktar mill-59% f'dawn l-aħħar eh, żminijiet. Fan l istedroj għal minuta u nofs. Grazzi President, jina nappoġġa il-pjan Juncker għal investimenti fl-ekonomija, però għandi xi kummenti x'namel l-ewwel net. Aħna għanna 460 biljun fil-fondi strutturali ta' investiment, però rapport bejn il-pjan ta' investiment u l-fondi strutturali miex ċara, irridu namlu iktar. Em, eh, il-program Jeremy, Eh, fuq il-risk sharing u eh, nistaw namlu ħafna iktar noħol u sinerġija mal-budget tagħna. Tieni punt, jiena kontent bl-addizzjonalità, però irridu noqogħdu attenti. Irridu namlu mod illi il-sistema ma jkunx deċentrat iżdejiet u ma jkunx hemm kontroll tal-EIB u ma jkunx hemm investimenti mħabba fek. U baħt hemm il-problema tal-Istati membri odma u dawk ġodda. E, e, l-Istati membri ġodda se jirċevu l-istess numru ta' finanzjamenti daqs il-odma, tkellimtu fuq dan il-problema? U bat hemm il-proġetti transkonfinali. Hawnhekk titħol l europa dawn il-proġetti se jkollhom preċedenza jina nittama li tuni risposta, li l-Kunsil se jatini risposta. Grazzi. Kara sal-minuta u nofs. President, Vice President signori, fl-Europa jem ħafna għat hemm ħafna dejn pubbliku, strutturi obsoleti, investimenti huma ftit, il-kompetittività hija baxxa u l tkabbir huwa ftit u l-impjegi huwa ftit. E dan il-pjan kif qed jiġi proposti hija waħda, hija inizjattiva waħda. Hija inizjattiva li tista' tgħin, però hija waħda. Il-pjan qed ifittex toro ġodda u jiena kuntent bih, però ma nistgħux aħna li sostituixxu il-provvedimenti kollha li aħna ġadda ċidejna. Dina inizjattiva eh, ekstra għal biex tkabbar u biex toħloq impiegi. Għal daqstant hija inizjattiva ġusta għall-Europa tal-investimenti. L-idea hija tajba, però għanna bżon ta' proġetti li se jkollhom suċċess sostenibilment fi żmien twil għax inkella mhux se jkollna biżejjed investimenti privati. Il-Parlament huwa korresponsabbli fil-xogħlijiet fil-kumitati Tana, imma speċjalment fil-kumitat Ekon u Budget, aħna sen semmaw leħinna għanna bżon ta' dialogu il-kontroll tal-governance miex biss fidejn li IB. Aħna rridu nkunu f'pożizzjoni li namlu li nieħdu kodeċiżjonijiet. L-istati membri rridu iżidu il-font, jirdupjaw il-font bi flus u bil-garanzija biex nkunu nistaw naħdmu fl-imkien. Eler għal-minuta u nofs. Sur Katajnen, Manfred Weber għali li aħna etna poġġawk u il-pjanu ġust, pero jrid ikun hemm anki l-bini ġust u għandi xi mistoqsijiet prattiċi. X'inhu l-valur miżjud eh, ta' dan il-pjan meta nqabluh mal-Horizon 2020 jew eh, anki strumenti oħrajn bħal Cosme. Dawn se jiġu integrati b'dawn il-proġetti kif nistaw nitkellmu fuq Eh, valur mizjut. Tini punt, xi profil ta' riskju nistaw nfittxu, nistaw insibu meta namlu finanzjament ta' dawn il- eh, proġetti. Kif nistaw noħol u leverage? Dan huwa importanti għax diġà għandna strumenti eżistenti. It-tielet punt il-proġett huwa tajje, però aħna konna nixtiequ kieku kien iktar ambizzjuż għal daqstant ma rridux inneħħu l-investimenti tar-riċerka għandu jkollna iktar eh, burden sharing. Bekk ikun iktar faċli li wieħed juża il-budget tal-Ewropa. Issa nistgħu ngħaddu għal proċedura catch the eye, hemm ħafna tal-bit ta' intervenzjoni nistgħu nisimgħu disa maletiċ għal minuta. Nishtiq nilqa l-Viċi President u il-lezzjoni importanti għabbażat eh, mill-esperienza fil-politika ta' koezjoni li huwa strument anki ta' sviluppu ta' investimenti, il-lezzjoni hija li l-forzi kollha għandhom ikunu effokati biex jippreparaw proġetti ta' kwalità u anki fuq il-risorsi umani dawn ma jeżistux l-Unjoni Ewropea, proġetti manki risorsi umani. Il-Kommissjoni għandha tifoka l-attenzjoni tagħha fuq dan. L-Istati membri li qed jużaw il-fondi ta' koezjoni għandhom jinvestu anki ħafna fil-kofinanzjament dan il-proġetti u jinittama illi il-politika ġdida ta' investimenti miex se tistostitwixxi il-proġetti tal- Eh, politika ta' koezjoni ma li zid fuqhom u li dawn il-pajjiżi se jkollhom għajnuna u konsolidazzjoni fiskali biex ma jkollhom xubat iwaqfu l-investimenti imma biex ikun jistaw ikattru il-potenzjal ta' investimenti. Ajala sender għal-minuta. Grazie ħafna, Sija President. Jina xtaqt ninsaqsi s-sur Katajnen il-Kommissjoni u l-Parlament flimkien kienu qablu dwar strument ta' Connecting Europe Facility ta' transport. li kien suċċess propju sabiex ikun hemm iktar infrastruttura toħloq l-impjiegi minn dawn il- 30 um, miljun um, għanna parti minnhom ħemmru fl-istrument Juker. Issa daw il-100 fil-mija ta' daw il- da um, dawn il-flus. xa marru kolla għal pjan Juncker U x'inhu allura l-valur miżjud tal dak li qegħdin nagħmlu għaliex kif ġara fil-proġett Bon ta' Kasper li kien wieħed mill-proġetti ewlenin tal-EIB fil-fatt meta nġitina faċilitajiet sabiex naħsbu l flejjes li issa qed imorru sabiex jagħmel istaw l-EIB ħajkollu l-istess valur eh, miżjud l-istess sikurità u l-istess għalhekk kontroll min-naħa tal-Istati Membri ta' Kummissjoni dan il-Parlament. Grazzi. Merci. Pour poursuivre, Madame Ford. Grazie. Ford. Grazie, President. L-investimenti u l-intraprendituri u l-SMEs irridu jafu li aħna għedin fuq naħa tagħhom. L-email tiegħi mimlija problemi ta' SMEs li għalqu u kellhom jgħalqu il-kummerċ tagħhom fis-settur l-iktar li qed jimxi fil-ekonomija tagħna, l-intraprendituri digitali. Eh, naf illi eh, ħafna eh, kumpaniji kbar eh, jistaw jevitaw it-taxxi, imma l-SMEs u mażar u ma jistawx jaħdmu sow għal azzar għandhom bżon hemm bżonn ikun hemm eċċezzjoni. Il-Kunsill il L-azzjoni edha fidejkom eh, titkelmux biss fuq il-bidliet. Eh, eh, konsil nishtiqkom jekk joġobkom għatu eżenzjoni l-SMEs għandhom bżonna. Jakob Ċiċ. Grazie. Issa skont kif se taħdem jew le din l-idea dan il-pjan u f'dan il-kuntest il-mandat tagħna fil-Parlament se jkun se jkun jew ta' suċċess jew ta' falliment għal daqstant jiena nixtieq ngħid fil-bidu li nappoġġa ħafna dan il-pjan għax ma naħsibx li hemm alternativi jiena naċċetta il-kritika kollha Però rridu anki noffru alternativi, Aw ħadd ma offra alternativi, u għalhekk jiena nappoġġah il-pjan. U nistenna illi eh, proġetti, ħafna proġetti jiġu rikonoxxuti u sinerġiji jiġu maħluqa ma l-istati membri li jridu parteċipaw fil-proġetti ma anki ma reġuni, mal l-bliet, kapitali privati, ma kull ma għanna disponibli. Għax b'dan il-mod biss aħna nistaw nistennew li dan il-pjanu, dan il-fond se jaħdem sur Viegas al minuto. Grazie President. Dan il-Fond Ewropew għall-investimenti strategiċi qed jirrispondi għal bżonn importanti, ċoe li nirsolvu l-problemi ekonomiċi li għanna qudiemna fl-Ewropa. Hemm għad kbir illi jiġustifika dan l-intervenzjoni. Però dan din l-intervenzjoni mhix qed tirrispondi għal bżonnijiet tagħna għax eh, mhux biżejjed l-intervenzjoni. Eh, din hija sistema li diġà fallit fil-passat u ħad kompli tfalli għax sħubija bejn il-privat u l-pubbliku u fejn il-pubbliku jħallas u l-privat jaqla l-flus. E, mux ekk taħdem il-sistema, mux biss memx e, finanzjamenti, mem man kienu għasta fiduċa ħatta tal-investituri. U dan jwassal għal politika ta' austerita illi qed jwassal għal depressjoni tal-konsum u qed jippermetti biss illi ċerti setturi tal-popolazzjoni ikollhom e, e, e, dejjem iktar flus fidejhom u mhux qed jgħinu l-popolazzjoni ġenerali. Grazzi President, jiena kif għamlet l-onorevoli Grassler u koll li għad nissamxawnek imħasseb li dawn il-fondi ittieħdu minn fondi li kienu għedin emmek riċerka ħaj ħajispiċċaw jispoġġaw fuq fondi ta' infrastruttura fejn forsi jispiċċaw jifinanzjaw ċertu interessi ta' kriminalizza eh, organizzata u anki rajna dal-aħħar il-kwistjoni tal-Lussemburgu fil-Lux Leaks fejn ikun hemm dawn in-nuqqasijiet u għalhekk <clears throat> naħseb li issa li s-soċjalista li forsi qishom qegħdin issa jabbandunaw ġidal kontra austerita naħseb illi issa hemm bżonn li l-ċittadini tagħna ma jibqgħux jiġu ngannati bħalma ġew ingannati minn ħafna eh, gruppi soċjalisti, partiti soċjalisti u jġildu kontra l austerita dan huwa pjan riskjuż ħafna u naħseb illi ħan nispiċċaw naħdmu kontra ċittadini tagħna stess. Grazzi s-sur Balzo. Grazzi. Il-pjan Juncker. Ħafna qed jara xi arm, super arma 315 miljon euro illi parti minnhom ħajġu mill-Unjoni Ewropea u parti minnhom minn eh, investimenti ieħor imma din hemm xi ħaġa ta' barra minnha hawn din hija bistama tama għal miraklu. Is-settur privat ovvjament daw ħa jid musa jilqgħu dan għaliex Hemm ħafna riski aħna fl-Ungerija nesperjenza kara ħafna bil-sħubijiet pubbliċi privati jekk l-ekonomija mhix mira fiha nfisha l-impjiegi iridu jkunu l-mira u l-maġġoranza tal-impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Huma ġejjin minn għand l-SMEs, għalhekk aħna l-importanti u li nagħtu l-appoġġ is-settur tal-SMEs. Grazzi Sur Vikovic. Grazzi. Jiena naqbel perfettament mal-idea ta' dan il-fond ta' investiment imma anke l-isforzi u x-xogħol li qed tagħmel li CB. Għaliex dena kollu jista' jwassal sabiex eh, ċittadini Ewropej jiexu aħjar ikun hemm iktar paċi fl-Ewropa. Importanti li jkollna kalendarju ċar, però l-Kunsill u l nitlobhom biex jaħdmu kien ma l-istati membri sabiex nevitaw kif qal Van Nistelrooy illi fl-aħħar mill-aħħar dawn il-flejjes imorru biss għand dawk il-pajjiżi diġà żviluppati ħafna pajjiżi waqgħu lura għaliex ma kellhomx approċċi politika innovattiva sabiex jattivaw per eżempju kapital privat għalhekk oqogħdu daqsxejn attenti <clears throat> meta tfasslu dan ir-regolament hemm bżonn illi timxu fuq din il-filosofija. Uh, President, uh, the package uh... Il-pakket li inna il-Viċi President Katajna huwa fassil il qudiem importanti ma' grupp tiegħi ilu snin jitloba dil ħaġa li għanna bżonn iktar investiment għax il-miżuri ta' austerità waħedhom ma waslux għat kabbir għalhekk jiena nilqa li l-proposta leġislattiva għal fond strateġiku imma issa staqalina għalina l-koll biex naħdem dan u naċċertaw li jkun hemm implementazzjoni mill-aktar fis, imma biex nagħmlu l-affarijiet sew irridu naħdmu ħafna. Il-punti ewlenin naħseb diġà qajmuhom il-kollegi jekk ħaġa l-iktar essenzjali hu illi jkun hemm valur miżjud u nażlu proġetti tajba u mhux proġetti li xorta waħda kienu ħajġu finanzjati. U l-istati membri jridu jagħtu daqsxejn flus fil-fond Il-mistoqsija li nxtieq nsaqsi jiena President Katajnen i min ħajdeċidi fuq dan il-proġett għaliex inti qed li l-Parlament ħajkollu rwol fis-smieħ imma ħajkollna rwol dwar kif jiġu deċiżi il-programmi grazzi ħafna. Issa naddi il-kelma lil Sur Katajnen għall-Kummissjoni. Grazzi, Signor Presidente, dan il-dibattitu, grazzi ta' dawn l-ideat interessanti ferm li samtu mana. Nishti jena nedilkom ta' xini il-natura bazika ta' dan il-pjan ta' investiment. Kifet qabel dan il-pjan ta' investiment, mux ħajibda kollox ta' taħt fuq. Wahdu, għanna bżon riformi strutturali, għanna bżon politika fiskali li terġa tibdil fiduċja, għanna bżon politika monetarja tajba, un għanna bżon azzjoni Ewropea importanti dan, speċjalment sabiex inħeġġu li settur privat jinvesti fl-Ewropa. Għalhekk allura l-pjan ta' investiment mux qiegħed hemmhekk għal stimulu biex għal stimulu imma qiegħed hemmhekk bħala tweġiba strutturata illi tiffoka fuq per eżempju fond ta' riskju sabiex insaħħu l-settur privat li jinvesti fi proġetti iktar riskjużi, reċjuni riskjużi, pajjiżi iktar riskjużi, speċjalment l-SMEs. It-tieni angolu mbagħad huwa il-proġetti <clears throat> pipeline proġetti trasparenti fejn aħna nixtiequ li jkun hemm proġetti affidabbli sabiex jinstabu l-flejjes minn pastijiet differenti fl-Ewropa hekk nixtiequ aħna mis-settur privat. Jgħidu li x-xogħol tagħna huwa li ninvestu fl-Ewropa, imma sfortunatament ma jeżistix biżejjed proġetti strutturati u affidabbli u għalek għadin buna biex noħolqu dan il-pipeline trasparenti għal proġetti għak ħanamlu. Aħna ridu li ngħinu Is-settur pubbliku wkoll sabiex Nistrutturaw dawn il-proġetti. Aħna qegħdin nżidu l-għajnuna teknika sabiex niżguraw. L-Ewropa kollha kemm hi tkun tista' tibbenefika minn opportunitajiet ġodda. Ħaġa oħra li fl-opinjoni tiegħi hija l-iktar ħaġa importanti tal-pjan huwa s suq uniku għax huwa ir-riforma tas strutturali li tista' toħloq eh, suq ġdid impjiegi ġodda kemm għal kumpaniji żgħar kif ukoll għal dawk kbar. Umbagħad jekk jirna xinna nagħmlu dan, eh, manna l-ebda li mitu taqsa kemm nistgħu noħolqu impjiegi, jiġifieri hemm bżonn li aħna ma ninsewx dejjem is-suq is-suq uniku għaliex is-suq uniku hija ħaġa importantissima. Nistgħu il parti tal-pjan tista' trendi ħafna iżjed mill-partijiet l-oħra tal-pjan. Issa, ħafna tkellmu li hemm bżonn ngħinu lill smis u r-riżorsi pubbliċi għas-self għall-SMEs. Araw x'għamel il-Gvern Spanjol, inħeġġiġkom, eżempju tajjeb ħafna lina l-koll. Kull pajjiż inħeġġu jagħmel l-istess huma qegħdin jużaw fondi strutturali bħala strument finanzjarju u jipprovdu aktar likwidità u self lill smis Dan huwa l-aqwa mod kif tuża l-fondi strutturali jekk inti trid illi tagħti iktar eh, self lill smis din hija opportunità li sissa ħafna stati membri għadhom ma użawiex. Nixtieq illi l-Kommissjoni tgħinuha sabiex intom tgħaddu dawn il-miżuri lill-istati membri tagħkom stess. Umma ħajkunu għedin iselfu 60 sa 70 biljun fis-sena, imma dan il-font ħajkun qiegħed jipprovdi 60 biljun likwidità mingħajr kontribuzzjoni tal-Istati Membri fi żmien tliet snin. Ir-raġuni għalfejn il-font huwa iżgħar u għax qed jiffoka fuq dawn il-proġetti tal-iskjuoli u ħadd ma jaf eżattament x'tib ta' talba hemm x'din id-domanda? Onorevoli membri, nixtieq tassew li naħdmu qrib xulxin li naħdmu fit. Meta nieħdu flejjes mill-budget Ewropew dan ifisser li qegħdin nużaw l-istess man ta' flus imma b'mod differenti. Jiġifieri ir-riċerka naħseb illi meta nkun qed nużaw l-effett leverage tal-fonti ġid ikun qed jingħata iżjed, jiġifieri naħdmu fl-imkien. Rridu naħdmu maġġel u rapidu sabiex nagħtu opportunitajiet ġodda liċ-ċittadini tagħna u l-kumpaniji tagħna sabiex inħolqu l-impjiegi għax għalhekk biss għandna dan il-fond il-ġdid sabiex ikun hemm iktar impjiegi. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kommissar Katainen. Zum Abschluss der Aussprache spricht für den Rat Frau. Grazie. Nista nala il-kelma imma għanna s-sinjura issa Kalinja Lukas Savicja li ħat titkellem għal konsil Grazzi President u grazzi għalna id-dibattitu li juri kemm importanti illi aħna natu spinta l-investiment fl-Ewropa wara snin ta' staġnar. Juri u koll x'kemm determinazzjoni minnaħa tal-istituzzjonijiet illi dan għal pjan ta' investiment ikun ta' benefiċċju ċittadini f'termini ta' tkabbir sostenibli u impiegi. Kien hemm ħames isom tip ta' mistoqsijiet milli ħarġu minn dan dibattitu. L-ewwel kellna l-burokrazija u r-riformi strutturali. Imbagħad kellna s-sorsi ta' finanzi u l-investiment fl-Stati membri l-interrelazzjoniet bej il-fondi privati u pubbliċi. U ħaġa importanti ħafna wkoll l-impjiegi u l-ħolqien ta' impjiegi ġodda l-ġidat kontra l-qatt. Ovvjament aħna nitkellmu dwar investimenti mhux għal benefiċċju ta' investituri privati imma biex isarfu benesseri għal tagħna. Tkellmu wkoll imbagħad dwar investiment għaqli u proġetti sostenibbli. U kien hemm mistoqsijiet imbagħad transversali dwar il-leġittimità demokratika l tal-Parlament Ewropew u dak Stati Membri. Jina nixtieq ngħid kemm importanti dak li qal għal sur Weber, sur Kamal, Signora Rodriguez. Aħna, qed nistennew bil ħerqas sa proposta ta' kummissjoni u inizjattivi ta' taħt pilastru pjan ta' investiment. Kif tiġaħat jena matul il-kommenti inizjali tiegħi nemnu, illi probabli għattilet pilastru, illi ħajkun l-iktar importanti sabiex iħeġġeġ l-investiment pubbliku, privat, skużawni. U nemmen illi billi nieħdu dal-approċċ ta' tliet pilastri, l-Kummissjoni għamlet l tajba biex irsit il-livell ta' investimenti li offerendi. Eventualment, imma fl-immedjat u eżerċizzju komplikat ħafna u l-Presidenza jalesta li taħdem mhux biss fuq il-proposta biex jiġi stabili dan il-fond, imma anke fil-qasam ta' tneħħija ta' ostakli fis-suq intern, speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal-Unjoni digitali, l-Unjoni tas-Swieq Kapitali, etc. U ħafna xista jisiru ukoll fuq livell nazzjonali. Dur il-kontribuzzjoni li jistatu l-istati membri fil-fond, id-dettalji għat iridu jiġu indirizzati fil-proposta leġislattiva li għadna kif bdejna nistudjawha. L-importanti però u illi u xinu l-livelli li fih intervjenu l-Istati membri jistaw jimġu mobilizzati modelli ġodda. Il-bada promozjonali kollha fl-Istati Membri jistgħu jikkontribwixxu għal fond imma dan huwa biss mezz wieħed kif l-Istati Membri jistgħu jappoġġaw l-investimenti bl-AFCI u fuq jisa jikontribwixxu li mod dirett ukoll fuq livell ta' proġetti jew inkella permezz ta' investimenti indiretti. Il-Kummissjoni li ib qed tistima illi l-ammont ta' fondi ħajkunu immobilizzaw sa 315 biljun euro ta' investimenti ġodda li biċċa kbira minnhom ikunu ġejjin mill settur privat imma li jkun fih il-likwidità dawn huma flus ta' veru u jridu jintużaw malajr. Għalhekk meta jkun hemm il-kontribuzzjonijiet addizzjonali mill-Istati Membri, l-ammont li qed nitkellmu dwaru jerġgħu tgħid ħajkompli jiżdied. Madan nitkellmu dwar il-valur miżju tal-fond ikolli ngħid li l ta' dan il-fond il-ġdid huwa li jimmobilizza investimenti ġodda. U l-addizzjonalità għalhekk hija kriterju importantissimu li taċċerta li Em, dak li jisir ikompli iżid mal-jem, mhux jieħu post l-investimenti attwali il-Parlament u anki aħna l-Kunsill għandna bżonn ta' xejn biex nħarġu pożizzjoni ċara imma l-addizzjonalità ta' dan l-istrument hija xi ħaġa kruċjali. Il-mira ħad tkun nappoġġaw proġetti li attwalment għadhom mhux qed jiġu finanzjati għax pereżempju huma meqjusa bħala wisq riskjużi. Il-font għandu propju rwol li jagħmel dat tip ta' proġetti iktar attrajenti għall investimenti privati. Is-Sur Bullman sema bosta punti validissimi li b'xi mod iridu nsibu sweġiba li jom matul id-diskussjonijiet interni u intersezzjonali. Naqblu li l-flus għadhom imorru fejn l-iktar hemm bżonna. U hemm bżonn ukoll naċċertaw li jkun hemm iktar trasparenza u ċertezza tal-kriterji. Il-fond irid jindirizza il-qat, l-inugwaljanza u il-faqar li dejjem qed jikber. Pjan ta' investiment ambizzjuż ħajkun ovvjament qiegħed itejjeb it-tkabbir il-potenzjal tkabbir tal-Ewropa fil-ġejjieni. Importanti allura li jkun hemm livelli għolja ta' impjiegi għaliex iktar ma jkun hemm investiment fil- Zida fil-attivitajiet ta' investiment dan ħajwassal għal iktar impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Il-proposta ta' Kommissjoni edha wkoll timmaġina li jkun hemm iżjed fondi lill SMEs permezz tal-Fond ta' Investiment Ewropew għax l assemmis huma kruċjali għall-impjiegi fl-Ewropa u din il-parti tal-pjan m'għandux jiġi allura meqjus bħala xi ħaġa sekondarja għal din ħadd tkun qed tagħti pinta kbira lill-attività ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Dwar il-kontenut tad-dibattitu fih dan il-Kunsill għax kellna mistoqsija propju dwar dan, nixtieq ngħidilkom li l-bieraħ fl-Ecofin id-dibattitu xandar b'mod pubbliku. Imma la u rejtu interess ħanidilkom fil-qosor xintqal il-biraħ. Il-ministri u rew illi huma jixtiequ dan il-pjan ikun suċċess. Qablu fuq il-ħtieġa illi dawn il-proġetti illi jagħtu l-iżjed kontribuzzjoni eh, sinifikanti jkunu suċċess dawk il-proġetti li joħolqu l-impjiegi, it trasferiment u żieda tal-arfin fl-Unjoni Ewropea, anki fil-pajjiżi li għadhom ma żviluppawx biżejjed. Il-prinċipju ta' addizzjonalità wkoll issemma bħala wieħed mill-punti ewlenin u hemm ħafna mistoqsijiet li qed iridu jiġu ċċarati sabiex l-affarijiet <clears throat> isiru kif suppost. Id-diskussjonijiet ħaj u x-xogħol ħajkun ibes ħafna fil-Konsil, imma ħna ħanaraw kif namlu biex naslu għall-aqwa riżultati possibbli. il rwol tal-Parlament. Aħna nixtiequ li nibdew in-negozjati fuq il-proposta biex jiġi stabiliti il fond mal-Parlament Ewropew ma kemm jista' jkun sabiex naqblu u nippermettu li l-flus tassew ikunu jaħtu għall-ekonomija reali. <clears throat> imma biex dan isir, hemm bżonn ta' prinċipji importanti bħal pereżempju li ma tiġix politiċizzata il-proċess ta' teħita deċiżjonijiet. Aħna fil-Konsill ukoll qegħdin naħdmu taħt limiti ta' żmien biex nistudjaw din il-proposta, però bħala presidenza nemnu li aħna nistgħu tassew nżommu mal-iskadenzi tal-Konsill Ewropew mingħajr ma nikkompromettu il-kwalità tal-leġiżlazzjoni. L-importanti u li naħdmu b'mod kostruttiv fl-imkien jekk nagħmlu hekk xilna. Iċ-ċittadini jriduna li naslu għal riżultati malajr ma għanni ħinx nitilfu biex nagħtu spinta l-investiment fl-Ewropa lejja mela naħdmu fl-imkien mod kostruttiv biex naċċertaw li l-pjan ta' investiment jaħdem. Ejja ninsew darba dejjem il-kriżi ekonomika u ejja noħolqu l kundizzjonijiet biex noħolqu l-impjiegi u ntejbu il-benesseri taċ-ċittadini tagħna. <clears throat> Ejja mela nagħmluha eh, taħdem dil-biċċa ta' xogħol. Grazzi għall-attenzjoni. Vielen Dank, Frau Kalnina Lukasiewicz. Grazie ħafna, Signora President. Dan